dan huwa approċċ ekonomiku tajjeb għal daqstant aħna għandna dawn il-fondi u dawn il-fondi ser jintużaw kif għaw miktub din ir-regolamentazzjoni naġixxu malajr kemm jista' jkun eh, biex bekk l-ekonomija tagħna terġa' tqum fuq saqaj għal darb'oħra. Grazzi ħafna, Sinjura Katimba. Għawek għalaqna din id-diskussjoni u ser nivvutaw Mejju bħalma ser nivvotaw f'Mejju għal bqija tar-rapporti li diskutejna din il-ġimgħa. Ġifiri, il-votazzjoni se ssir fl-ewwel ġimgħa ta' Mejju. Ser ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna u għal aħar punt fuq l-aġenda tagħna. Din hija eh, domanda orali lill-Kummissjoni dwar miżuri speċifiċi għas-swieq agrikoli. il-Komissjoni edha tiħu posta u ser nibdu diskussjoni tagħna għal ħames minuti jiena ser naddi il-kelma l-autur ta' din id-domanda is-sur Leffol. Sur President, mela jiena se nala id-dibattitu ta' lejla sar ħafna ħin Nishtiq l-ewwel nett niskuża lil President tal-Kumitat tal-Agrikoltura Paolo De Castro li mhux qiegħed fostna illejla għal raġunijiet li jintom tafuhom eh, l-istess raġuni li ħafna membri oħrajn ma, eh, ma setawx ikunu hawnhekk ma setax jitlaq minn pajjiżu biex jingħaqad magħna hawnhekk fi Strasbourg. Il-suġġett li se niddiskutu huwa il-kriżi illi għaddeja minnu l-agrikoltura fl-Europa aħna nafu illi illum hemm krizi u mod partikolari il-prezzijiet qed jonqsu ta' tħul tal-bdiewa qed jonqos ukoll illi qed jolqot il-produzzjoni ta' ċereali, il-produzzjoni tal-annimali fis-sens tal-laħam tal-majjal u tal-ċanga, il-produtturi tal-żejt taż-żebuġa u li laqat mod ikraħ ħafna il-produtturi u s-settur il produtturi u s settur tal ħalib Uddim din il-kriżi u dan it-tnaqqis fil-prezzijiet, ovvjament il-Kummissjoni tal-Agrikoltura tal-Parlament Ewropew xta' qed tagħmel il-Kummissjoni tistaqsi lill-Kummissjoni biex tkun taf fil-ġejjeni u fl-immedjat kif aħna nistgħu noħorġu minn din il-kriżi u xistaw ikunu il-miżuri li jistgħu jiġu adottati fix-xhur li ġejjin sabiex aħna nejnu lil ehm, produtturi tagħna u naraw li s-swieq tal-agrikoltura jkunu inqas volati li L-ewwel mistoqsija li rrid nagħmel lill-Kummissarju hija li nistaqsih fuq il-kriżi fil-qasam tal-ħalib mod partikolari fejnom il-miżuri illi se jiġu adottati mill-Parlament u mill-Kunsill fuq din il-krizi u b'mod partikolari il-famuż font għal prodotti tal-ħalib ta' 300 miljun euro illi ġew ivvotati għal dan il-an. Hemm bżonn illi aħna issa nkunu nafu kif dawn qed jiġu applikati. Jiena kont qed ngħid illi l-produzzjoni kollha illum intlaqtet mill-prezzijiet li qed noqsu u kriżi qawwija fis-swieq. Dan iwassalni għal mistoqsija u l-infittex tweġibiet għal dak li wieħed jista' jsejħilha ir-regolamentazzjoni tas-swieq u il-mod kif wieħed jista' jillimita din l-ek msejħa volatilità tal-prezzijiet. Meta prezzijiet jolew ħadd ma jgerger il-produtturi żgur eh, ma jgerkrux imma l-konsumaturi igergru huma gergru dwar il-prezzijiet tal-prodotti tal-agrikoli illi innaqqas il-seta tal-xiri li huma għandhom. Meta l-prezzijiet ikunu baxxi u meta jaqgħu jibqgħu baxxi, allura mela hemmhekk il-produtturi ibatu għaliex eh, kollhom nuqqas fit-dħul tagħhom u dak li huwa iktar serju għall-agrikoltura Ewropea li jkunu inkapaċi ma jkunx jistgħu jinvestu għal ġejjieni. L-agrikoltura titlob investiment qawwi u il-dħul fuq l-investiment idum biex jidħol il-mistoqsija tal-Kumitat tal-Agrikoltura tal-President Sur Castro u hija maqsuma f'żewġ partijiet. L-ewwel net intom ħabbartu għadd ta' miżuri qabel tmiem sena fuq is-settur tal-ħalib u dan huwa importanti tista' forsi tgħidilna xi ħaġa dwarhom u t-tieni mistoqsija li lejn mis-settur tal-prodotti tal-ħalib hemm xi meżuri speċifiċi li jridu jittieħdu u fl-aħħar net il-mistoqsija li jridu nagħmlulkom hija li nkunu nafu kif fuq meta ta' żmien medja il-Kummissjoni għandha l-ħsieb li eh, taħseb għalihom dawn il-kriżijiet u tevithom dawn il-kriżijiet u dawn il-tnaqqis fil-prezzijiet kif se jkun hemm regolazzjoni tal-suq u li permezz tagħha kif nistgħu ngħidu u nillimitaw kemm il-volatilità tal-prezzijiet meta prezzijiet jolew esaġeratament u meta jonqsu b'mod esaġerat ukoll. Dawn huma t-tlet elementi li naxtaqt insemmi il-font dwar il-prodotti tal-ħalib, il-perspettiva fuq il-kriżi tal-prodotti tal-ħalib, il prodotti tal ħalib il perspettiva fuq il kriżi tal prodotti tal ħalib u il-mod kif il-Kummissjoni għandha ħsieb illi titratta din il-problema tal-volatilità tal-prezzijiet u tal-prezzijiet illi uh, jonqsu. Grazzi. il kommissario Ciolos para kontestar. Grazzi, issa il-Komissarju Ciolos biex u għal-mistoqsijiet illi għamilu l-onorevoli l-effol. Grazie, Sir President, jena u koll nishtiq nirringrazzja il-Sur De Castro u s-Sur Le Foll tal-Komitat tal-Agrikoltura tal-Parlament Ewropew tal-li għajjem uh, din il-kwestjoni u tal-li tana l-opportunità li għamnek niddiskutu dan is-suġġett il il-lejla. Fil-fat jena jkolli najtu kol illi itħul tal-produtturi u tal-bdewa naqas mod spettakolari fl-2009 u dan Rajna u koll illi idħul taħħom naqas u koll fl-2008 dinja situazzjoni illi eh, rarament il-tqajna maħħa fis-swieq Ewropej. Din is-sitwazzjoni waslet ukoll f'kuntest fejn il-suq Ewropew infeta hektar lejn is-suq is-swieq dinjin u anki il-problemi il li kien hemm fil pakta ta' dan l-aħħar Wa veru koll din is-sitwazzjoni ta' kriżi laqtet mod partikolari s-settur tal-prodotti tal-ħalib rajna s-sena li għaddet is-sitwazzjoni diffiċli illi il-produtturi f'dan is-settur eh, kellhom jiffaċċaw fosthom produtturi f'reġuni fejn il-produzzjoni tal-prodotti tal-ħalib hija essenzjali mhux biss għal settur tal-agrikoltura imma għall-attività ekonomika kollha kemmi u għall-impjeg ukoll f'dawn ir-reġuni rurali. U f'dan il-kontest allura li il-Kommissjoni Ewropea ħadet miżuri s-sena li għaddiet minn banda billi mobilizzat mekkanizmi ta' intervent fuq is-suq biex eh, twaqqaf il-prezzijiet mill-li komplu jonqsu, immobilizzajna iktar minn 400 miljon euro biex nifinanzjaw dawn l-interventi fuq is-suq. Imma kif qal is-sur Lefol, kienem u koll fond ta' 300 miljon euro li ġie mobilizzat biex jagħti l-possibilità lill istati membri biex jagħti daqqatit lill produtturi l-iktar mill-quta b'mod negattiv fil- eh, settur tal-prodotti tal-ħalib din id-deċiżjoni tieħdet is-sena li għaddiet, id-deċiżjoni kienet illi aħna natu l-possibilità lill istati membri biex jiffissaw huma kriterja bażi tagħhom iqasmu dawn il-fondi u għabbażi ta' dan il-kriterji ikunu jistaw eh, jorjentaw ruħom lejn il-produtturi li kienu lar l-iktar mill-quta. Għamnek irrit niċċara l fat li dan il-kriterji kienu l-istati membri li fissawom ma kienx hemm obbligu ta' approvazzjoni tagħhom minnaħa tal-Kummissjoni. L-istati membri kellhom biss jinformaw il-Kummissjoni dwar l-għażla ta' dawn il-kriterji. Nista' ngħidilkom li l-istati membri kollha sa fejn nafjen informaw il-Kommissjoni dwar id-deċiżjonijiet li huma kienu ħadu biex japplikaw dawn il-miżuri, id-deċidaw il-kriterja li għabbażi tagħhom kienu se jqasmu dawn il-fondi u dan il-proċess ta' distribuzzjoni ta' għajnuna se tibdaw l-Istati membri għandhom il-possibilità biex jaraw li dawn il-fondi jitqasmu kif iddeċidew huma dan hemm l-intervent fuq is biex naslu biex nekwilibraw il-sitwazzjoni fis-swieq u naħseb illi il-situazzjoni sitwazzjoni preżenti rrit illi uh, dan l-intervent tal-frott tiegħu għaliex issa il-prezzijiet huma iktar stabbli iva xorta tem varjazzjonijiet imma dawn huma iktar uh, flimiti normali u wara dan li din l-ewwel miżura ta' intervent eh, eh, din l-għajnuna issa se tasal fidejn il-produtturi. Mela dak f'dak li rigwarda il-miżuri li diġa ttieħdu. Jiena se nirrepeti hawnhekk kif diġà għamilt uh, qudiem il-Kumitat tal-Agrikoltura fil-Parlament Ewropew dan l-aħħar wara sitwazzjoni speċifika li aħna għaddejna minna s-sena li għaddiet bħala kummissarju jiena nixtieq li nitgħallem il-lezzjonijiet li hemm x'nitalmu mhux se noqgħod nistenna r-riforma tal-PAK wara l-2013 li jrid ikun eh, konsistenti ma mhux se nistenna illi eh, jasal l-2013 biex noħroġ bi proposti speċifiċi għas settur tal-prodotti tal-ħalib dawn huma proposti illi jiena se nagħmel għal konklużjoni tal-grupp tal-livelloli li qed jaħdem bħalissa huwa grupp ġdid li nħolloq is-sena li għaddiet eh, meta nqala din il-kriżi dan il-grupp tal livello li se prezenta l-konklużjonijiet tiegħu f'Ġunju u wara mbagħad f'Lulju jiena se nipproponi li konna dibattitu fil-Kunsill tal-Ministri tal-Agrikoltura u mbagħad fil-Kumitat tal-Agrikoltura fil-Parlament abbażi tal-konklużjonijiet li joħorġu minn dan il-grupp tal livello li mbagħad minn issa sal-ħarifa jew tmiem is-sena jiena se noħroġ bi proposti illi jippermettulna b'mod speċifiku fil-settur tal-prodotti tal-ħalib għaliex dan huwa eh, settur illi intlaqat l-iktar biex naraw kif nistaw imbassru jew li nevitaw situazzjonijiet ta' krizi u li niproponu soluzzjonijiet mhux biss għal medda ta' żmien qasira imma anke għal dik medja u medda ta' żmien twila. Dan jista' jservi wkoll ta' lezzjoni għal setturi oħrajn fil-qasam tal-agrikoltura fejn ikun hemm bżonn li aħna nintervjenu. Jiena żgur se jkollu l-opportunità biex inkellimkom dwar xi elementi uh, għalix il-Kummissjoni edha attenta ħafna biex tara kif qed jevolvu s-swieq fis-setturi oħrajn u dwar l-elementi ta' intervent u mekanizmi ta' intervent li għandna dispożizzjoni bħalissa bħala um, safety nets na, irridu naraw illi situazzjonijiet oħrajn, uh, situazzjoni ta' dan it-tip kif kellna fil-settur tal-prodotti tal-ħalib ma jarġawx ifeġġu setturi oħrajn. Grazzi ħafna ta' dik il-mistoqsija u nerġa' nikkummenta fit-tmim id-dibattitu. Grazzi, komissarju. U nishtiq natuk merħba għal din il-laqa ta' billej tal-penarja tal-Parlament. Issa, ser naddu għal-kellima illi qed jitkellmu fisem il-gruppi parlamentari. L-ewwel onorevoli jar e għal PPE. Grazzi tassew, Sur President, Komissarju Ċollu, Sinjuri. Direzzjoni il-ġdida tal-politika agrikola komuni qed iddaħħalna f'ekonomija ġdida tas-suq din hija importanti għaliex twassal networking aħjar tal-agrikoltura Ewropea mal-bqija tal-agrikoltura. Din il-politika bdejna naraw l-ewwel mill-ewwel ta' jannar ta' din is-sena il-prodotti tal-agrikoltura tikollhom prezzijiet aktar stabbli il-bdiewa kellhom tħul stabbli ma kien hemm l-ebda interventi fis-suq. Iżda kien hemm eh, bidliet kbar fil-prezzijiet u tħul dejjem jonqos għall bdiewa. Dan ifisser fil-ġejjeni il-bdiewa irridu jkollhom ħabtu wiċċhom ma' aktar ċaqli fil-prezzijiet fis-setturi kollha tal-agrikoltura mhux biss f'dak tal-prodotti ġejjin mill-ħalib. Biex eh, jitratta dan il-politika tal-agrikoltura teħtiġi l-istrumenti biex kun tista' titratta dawn l-affarijiet mod aktar maġġel u mhux mod burokratiku għalhekk jiena nappella l-aktar miżuri illi jinvolvu interventi fuq is-sussidji tal-esportazzjonijiet dan jistaw jiġu mafqa u jistaw jkunu dawk ta' zero diġa jeżistu. Pero ma jistaw jitrattaw situazzjoni eccezjonali, jekk aħna bżon dawn l-istrumenti, dawn irridu jkunu jistaw jiġu mħadma meta jkun hemm bżonnhom. Għal-bdiewa u kol irridu noħol u ugwaljanza Irridu kunem hemm l-istess livell għal kulħadd fis-suq il-Kummissarju refera l-istatus legali tal-gruppi ta' produtturi, per eżempju. Il-gruppi ta' produtturi għandhom bżon ta' kondizjonijiet legali aħjar. Huma irridu irridu kun hemm ukoll miżuri biex jiġu evitati konsegwenzi fuq il-bdiewa l-konsumaturi. Issa l-onorevoli Bella fisem l-SND għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, Komissarju. Jiena segwejtek mill-bidunet. Aħna smajna l-kommenti li jinti għamilt u aħna sodisfatti illi smajnik tgħid illi din il-volatilità olja tal-prezzijiet hija problema għal bdiewa settur tal-agrikoltura. tal agrikoltura l-iktar għarbdew li ma jistawx eh, ħarsu lej il-ġejjien, il-ġejjien huwa importanti u anke għazzazah l-investimenti irridu jiġu mħalsa fuq 20 u 30 sena. Stefan Leffol u jiena u kollegi oħra siċurilu tkellimna dwar il-problema tal-ħalib u it-naqis wieħed fil-mija fuq it-tħul fuq iż-żieda li aħna ddeċidejna dwar meta kien hemm il-perjodu ta' produzzjoni żejda Zda din maddeċ. Issa inti semmejt regolamentazzjoni jem laqaf fuq eh, livell oli, iżda mill-ismaj dan huma nies ikkwalifikati ħafna dan huma produtturi eh, u ma nfoluk tukol fid-distribuzzjoni. Eh, ma nispera li ma ninsew x'in-nies li jinsabu fin-nofs bil produtturi u distributuri. Hemm dawk involuti fil-proċess għaliex dawk huma l-aktar huma involuti. Huma involuti aktar mid-distributuri u jridu nitkuraw li dawn ma ninsewhomx. Issa li l mis-settur tal-prodotti tal-ħalib, is-setturi kollha tal-agrikoltura huma affettwati minn dawn minn din il-volatilità tal-prezzijiet. Din mhix ħaġa tajba għal-bidja. Għaliex dawk involuti fil-proċess ifittxu għal prodotti ta' sostituzzjoni u meta jonqsu l-prozzijiet, meta jarġaw jonqsu l-prozzijiet u ma jarġgħux jirritornaw għal prodott oriġinali. U għalhekk, komissarju, nixtieq ngħidlek, nixtieq inkun naf jekk f'setturi oħra inti u x'ser kollok miżuri ta' regolamentazzjoni implementati għaliex il-bdiewa jriduhom. Issa għal ħodor 3 minuti u l Housling. Herr Kommissar, es herrscht zurzeit zwar relative Ruhe auf dem Land, aber nicht, weil die Bauern. Kommissarju, dan l-aħħar rajna illi il-bdiewa huma tassew mdejqin tassew frustrati. Aħna ma nistawx noqogħdu nistennew biex insibu soluzzjoni sa sena 2013 għal din il-problema. Aħna rridu nfasslu soluzzjonijiet issa il-protestanti jaslu malajġu wa Brussell. U jekk iħossu li għandhom u ekser jagħmlu jiena naħseb illi aħna rridu namendaw il-politika tagħna bħalissa jiena naħseb illi tweġibiti li nagħta mill-grupp tal livello li huma interessanti ma mhumiex adekwati. Għax ma jagħtux tweġiba xir għal-krizi tal-ħalib, jekk aħna rridu nirranġaw jew nibdlu l-linja ta' politika tagħna mla allura rridu poġġu f'dubju il-miżuri li ttieħdu f'dan l-aħħar snin. Aħna ma nistawx ngħidu illi il bdiwa wara ċertu deċiżjonijiet li ttieħdu kellhom ħajja faċli u għalhekk aħna irdu naħsbu mela kemm jista' jkun xtib ta' miżuri aħna nistgħu nieħdu bħala politiċi. X'miżuri nistgħu nistabilixxu biex narġaw nreġaw lura l-istati tal-istati membri biex bekk iswi ikunu jistaw jiproċedu kif għandu jkun. Aħna rridu noħorġu bit-tweġibiet xirqa. Palissa Edin nifukaw ħafna fuq eh, l-agrikoltura mill-merġers, per eżempju, jena naqra fuq il-gazzetti li f'nofsnar tal-Ingilterra. Um, um, bosta baqar eh, iżda dan qed iwassar għal rsiset akbar tal-ħalib fl-Unjoni Ewropea aħna rridu nirrikonoxxu dan il-proċess. Jiena naqbel mas-Surjar fuq punt wieħed partikolari. Aħna nabżon ta' qafas legali ċar għal bdiewa huma l-iktar konnessjoni dajfa fil-katina kummerċjali huma l-iktar li sofru mid-dumping tal-prezzijiet fl-Unjoni Ewropea. Irridu niddeċidu dak li rridu namlu għal-bdiwa tagħna u norganizzaw is-swieq tagħna b'mod aħjar biex huma ma jsofrux. Naħseb irridu natu daqatajn li dak li qed jiġri fil-pija tad-dinja, naħseb illi aħna għandna dritt il-nirregolaw is-swieq tagħna, naħseb illi Kenna wis deregolamentazzjoni dan l-aħħar naħseb il-grupp ta' livello li rtaħares lejn dak li qed jagħmlu pajjiżi oħra u jara kif huma qegħdin jagħmlu l-affarijiet jekk jagħmlux l-affarijiet b'mod differenti jew le. Jidilli illi għal-bosta bdiewa produttur il-modell tal-Kanada huwa modell illi wera illi huwa modell tajjeb. Ma rridx ngħid iridu nikkopjaw il-Kanadiżi, ma forsi naraw is-sistema tagħhom kif taħdem. Għandna wkoll bżonn ta' politika qaswiq reġjonali Irridu nifokaw fuq swieq reġjonali u mhux dejjem nifokaw fuq il ħamsa eh, fil-mija tal prodotti illi jinxtraw u jinbiħu fis-swieq dinjin. Meta nitkellmu dwar l-esportazzjoni, s-sussidji u l-interventi, tajjeb wis dawn m'għedux ikunu miżuri ta' kuljum. Dawn huma miżuri li partenu għal-passat. Grazzi, Sur Hoisling. Dan wasanna tmim ta' dan dibattitu ta' dan ir round partikolari. Issa l-onervoli Nicholson għal minuti. Grazzi, Sur President. Lew ħaġa nixtieq ngħid illi jiena nilqa l-opportunità li konna dan dibattitu naħseb li ta' sew fuqtu. Din il-kriżi li kellna dan l-aħħar fis-settur tal-ħalib illi tefa l-kubta jom bosta eh, bdiewa fl-Unjoni Ewropea wera l-volatilità serja li tista' teffettwa s-swieq tal-agrikoltura. Qegħdin naraw illi dawn il-problemi qed jiġru minn sena l sena U dawn huma spiss minħabba fatturi li aħna m'għandniex kontroll fuqhom bħal pereżempju kriżi globali finanzjarja. L-effetti ta' tnaqis fil-prezzi fl-2009 saru minħabba l-Unjoni Ewropea ma setess taġixxi mal-ewwel għal din il-qagħda. Aħna implementajna taħlita ta' market management u miżuri ta' appoġġ illi ħaffu l-affarijiet għal ċertu limiti biss ħafna bdiewa spiċċaw fallew u wkoll e, sofrew problemi finanzjarji. Aħna jrid ikollna approċċ doppju biex aħna nippruvaw nirażnu l-effetti tal-prezzi dejjem jonsu. Aħna rridu naqblu fuq minimum safety net fis-setturi kollha. U aħna rridu niżguraw illi l-lodot li nintroduċu irridu jkunu kapaċi iwieġbu b'mod effettiv u b'mod maġġel għal kull tip ta' kriżi li ntaw maħħa. Hemm bosta diskussjoni bħalissa fil-Parlament u l-ilm mill-Parlament fejn il-bdiew qegħdin jirċievu tħul stabbli u ġust għal dak li jipproduċu. Il-provvista tal-ikel mod ġenerali dan la riforma ta' CIP li tatina opportunità biex għanna nkunu nistaw ndirizzaw din il-kwistjoni. Ovvjament huwa importanti li ma kun nikkompromettux il kompetitività tal-industrija Ewropea tal-prodotti tal li ġej mill agrokoltura Iżda CIP trid twieġeb għal situazzjoni til niltaqgħu magħhom biex tiżgura tħul xiera għal ħaddiema tagħna. Grazzi Jim. Issa wasanna fit-tmiem round tal-gruppi. U l kelima individuali l-onorevoli Papa Stankos għal żewġ minuti. Sur President, eżis kollegi, l-ewwel ħaġa Għedin naraw din l-istabilta kbira fuq livell ta' swi agrikoli. Għed naraw t t-naqis ta' prezzijiet ta' xi prodotti bażiċi. Iżda mbagħad hemm iż-żieda għal konsumaturi. t tnaqqis ta' tħul tal-bdiewa. Jiena naħseb illi il-CAP hija xi ħaġa li se tiġġenna nirriflettu s settur tal-agrikoltura ma jistax ikompli jibbaża ruħu fuq ir-regoli tas-suq. Aħna qegħdin nitolbu dan l-appoġġ Ewropew. Jiena qed nara li hemm kontradizzjoni f'dak qed jgħidu l-kollegi qegħdin jitilbu jitolbu illi ikun hemm approċ għassu eh, iżda f'pajjiżhom hemm atteġġament hemm approċ illi huwa etnoċentriku huwa patriot. Il-miżuri għall-amministrazzjoni tassu ma jagħtux eh, dan, dan l-approċ ta' sigurtà li tkellem dwaru l-Onorevoli Nicholson għandna bżonn ta' miżuri oħra, miżuri aktar flessibbli, aktar effettivi illi jkunu jistgħu jiggarantixxu l-istabilità ta' swieq f'perjodi ta' kriżi. Umbat, irridu mbassru eh, għal CAP mekkanizmu finanzjarju biex inkunu nistaw nindirizzaw, nidġildu din il-krizi. Għanna bżon ta' fond ta' ġestjoni tal-krizi, nistaw nsejħulu hekk. U dan, ovvjament, iwassal biex ikun hemm il-garanzija ta' trasparenza fir-rigward tal-kattina tal-provvista tal-ikel. Aħna ma nistawx nillimitaw ruħna għall-istrumenti li ser ikonna wara 2013 il-qada eh, li l-in mill-prodotti tal-ħalib tinsab hija problematika wkoll fis-setturi l-oħra u dan jiddependi wkoll mir-reġuni Ewropej li aħna ninsabu fihom. Grazzi sur President. Grazzi, żewġ minuti għall nervoli tabaġi. Kummissarju Ċolus. Id-diskussjoni u rritna li aħna ninsabu u din problema sew komplikata Onorevoli Tarabella, Onorevoli Nicholson u oħrajn tkellmu dwar il-fatt illi dan is-suġġett kollu huwa marbut mal-katina kollha tal-ikel. U din titratta wkoll ir-relazzjoni bove. Din hija marbuta wkoll ma' problema oħra li m'għadix mhix solvuta mill-Unjoni Ewropea, ġifieri kif nistgħu nigarantixxu li jkun hemm eh, taqsim ġust bejn id-distributuri u l-produtturi. Dwar dak li qal komissarju ċollu sina naqbel, irrid ikun hemm soluzzjoni fuq medda medja ta' żmien u medda twila. Hemm żewġ soluzzjonijiet dik li qal l-onorevoli jar, jiġifieri du naraw dik il-pożizzjoni neoliberali illi sissa provat twaqqa sistema tal-intervent. Jiena naqbel fuq il-fatt li rridu naħsbu fit-tul dwar din is-sistema ta' intervent. Aħna nistaw eh, narmu għalu inkella nużaw biex nigarantixxu l-ħidma tajba tas-suq. Hemm proposta oħra minn tal-Gvern Franċiż dwar il-modell Amerikan, jiġifieri il-regolament il antiċikliku. Jiena jekk forsi nistgħux nimplementaw dawn il-modell fl-Ewropa għaliex is-suq huwa tant volatili il-possibiltajiet kollha jridu nevalwawhom. Kien hemm konferenza fl-Stock Exchange Taljana urdu naraw kif is-sistema tal-Stock Exchange tista' tiġi użata f'dan is-settur. Jina ngħid il-Kummissarju Ċolos li fl-Ewropa ċentrali pajjiżi Baltiċi sfortunatament is-sistema tal-Stock Exchange ma mhumiex applikati ħafna. Umbagħad sistema Franċiża saħqet u l-possibilità li konna sistema Ewropea li tikkontrolla tagħmel monitorat fuq il-prezzijiet. Tajjeb wis. Nistgħu napplikaw il-mudell ta' riforma tas-settur ta' l-ikel ta' xejjex sul l-frod biex jekk ikun hemm riskju nkunu nistgħu napplikaw dan b'sistema ta' fondi. Sfortunatament fis-settur ta' ċereali dan ser iwassal għal bosta dazzi u taxxi. Irridu nevalwa l-possibilitajiet kollha li bħalissa l-Unjoni Ewropea mhijiex kapaċi tagħmel regolamentazzjoni tas-suq. Grazzi. Jina minix nara Sur Wojciechowski fil postijaw tiegħu, allura għal żewġ minuti l-Università Grazzi, Sur President. Sur Kummissarju, l-agrikoltura kif taf inti huwa settur ekonomiku illi għandu speċifiċitajiet. Tantu għek li l-intervent pubbliku jista' jkun meħtieġ jew inkella mixtieq fl-interess tal-produtturi, konsumaturi, ċittadini. L-intervent pubbliku fis-settur ekonomiku bħal dan huwa ġustifikat fl-Unjoni Ewropea f'pajjiżi oħrajn fid-dinja għal raġunijiet il-karatteristiċi tal-offerta tal-prodotti agrikoli jifisser li dawn is-swieq huma instabbli eh, l-agrikoltura tbiet ukoll eh, tipproduċi ukoll eh, prodotti li ma tantx jinbijaw u l-agrikoltura ukoll hija l-bażi ta' eh, produzzjoni ta' ikel li tkun abbondanti, varjata u li tkun tajba għas-saħħa. Xi ftit ġranet ilu persuna eh, mill eh, Terpon del Vaj għalli illi għandu 800 minnom tkellem dwar Eh, 2500 razzet u 800 minnom eh, il-tħul taħħom naqsilom b'mod konsiderevoli. Jena ikolli najt illi staġibt meta smajt dan inqasajnuna bżon inqas intervent pubbliku, inqas limitazzjonijiet fuq il-produtturi u dan hu dija taħlita perikoluża li qegħdin fiha bħalissa imma naħseb illi se konna nistudjaw xuħut mid deċiżjonijiet li ħadet il-Kommissjoni dan l-aħħar, xuħut mid deċiżjonijiet li ħadu l-kollegi tiegħek sur Kommissarju. L-agrikoltura għadha tintuża uh, fin-negozjati ftejmiet illi Eh, saru bejn l-Unjoni Ewropea u l-Peru, per eżempju, u l-Bolivja, fissru illi eh, xoħut mill-bdiba tagħna sejbatu minħabba dan ftejma nistax inkomplu hekk. Senjor Silvestris, che tiene dos minutos esta. Sena u dan in-round bl-intervent tal-Universal Silvestri għal żewġ minuti jiena ġej mit-tramuntana tal-Italja. Reġuni tagħna għandhom il-bażi tal-produzzjoni tagħhom fuq il-kultura mediterranja, iż-żejt. il kultura mediterranea iż żejt il l-ħalib u fuq eh, l-ikel ġej mill-annimali dan spiss jiġbet l-attenzjoni tal-Ewropa tal-Kummissjoni. Irdu kol nitkellmu fuq ir-raba tal-Mediterran. Jiena nixtieq niżgurakom li reġjun tagħna għaddej minn fenom minn fejn kulħadd qed jitlaq mill raba Aħna qegħdin nitkellmu dwar tibdil fil-klima, desertifikazzjoni eh, Din naraw li jissa qed ikber ħasix ħażin fejn qabel konna nkabru ħaxix frott e, art li m'għadix e, tiġi maħduma. Fil-2050 meta ma kienx hemm l-euro konna nħallsu għal għazzejt 150 euro. Issa l-prezz naqas b'terz. Iż-żejt Jien kisseb mill-produtturi tagħna għal żewġ euro għal kull litru dawn huma spejjeż illi laqas jippermettuna biex aħna nkopru l-ispejjeż tagħna. Dawn huma kollha għandhom prezz irħis wis għandna fenomenu stramp. Għanna żejt li jinxtara b'żewġ euro jew inqas huwa ovvja li rridu nagħmlu sistema ħjar ta' kontrolli irridu naġġornaw regolament 25-68 tal-1991. Ma nistawx naħsbu illi namlu nazzjonalizzazzjoni tal-lajnuniet fil-pak li jmiss u laqas nżidu l-lajnuniet diretti. L-agrikoltura tagħna din tan-nofsinhar din tal-Mediterran tmur fi kriżi, sur komissarju ftit nikkonkludi billi ngħid illi illum minn jaħdem ir-raba hija temmek mhux għax blotterija imma għax l nannu tiegħu jew missieru. Illum minn ħalli din il-kumpani din l-azienda agrikola li l-tifel tiegħu jirriskja li ħalli dejn kbir. Irridu nejnu l-agrikoltura tagħna biex terġa' terġa' lura fuq saqajja, grazzi van a cazar muy poquito el ojo, me van a cazar uno solo. Me dejan... Issa sajna għal catch the eye. is Essaja għandha l-kelma l-minuta. Grazie President biex nistabilixxu is-suq. Eh, L-istabilenta suq għandha jkun wieħed mill-prijoritajiet tagħna ewlenin fil-politika komuni agrikola għandna bżonn ta' miżuri tas-suq u netwerk ta' sigurtà għal bdiewa u għal eh, partiti kollha f'din il-katina fl-2013 u s-sena wara dik tidher li ser tkun waħda problematika aħna ser neħilsu mill-kwoti tal-ħalib mill-importazzjonijiet żgħar minn pajjiżi tarti. il kelema ġiet interrotta? dawn il-miżuri se dawn l seħanka ħanka qabel 2013 u s-sawa tajjeb li niżaminaw kif nistaw namlu użu minn dawn il-miżuri tas-suq u nejnu u nappoġġaw organizzazzjonijiet u biex bekk ikolna iktar trasparenza fis-swieq tagħna b'mezzi differenti. Grazzi ħafna. Ser inkomplu għalfej għed xer blue kartin jura manda xaqsom xejdi ma l-catch di għaj? Le, rajt mela għandek minuta jgħid il-President. President, grazzi kummissarju. Jien għamilt analiżi hawnhekk tal tal-agrikoltura Ġermaniża. Situazzjoni ekonomika f'dan ir-rigward tirrifletti r-riċerka. Mit razzett fil-Ġermanja jagħmlu attività sekondarja. Fl-2008 fl-2009 il sitwazzjoni medja ta' din is-sata mill-irtizet marret għallar fit-18 l 1000 razzett li ġew eżaminati li huwa l-attività ewlenija tal- uh, Eh, dawn il-familji eh, it-tħul tagħhom niżel minn 45,000 sa 34,000 fil sena Is-settur tal-ħalib sofra ħafna mod partikolari u allura il-tħul ta' dawn l-irtietet niżlu madwar 20 sa 30 fil-mija. Il-proċess però il-President jinterrompi l kellima issa biex nikkonkludu jgħid il-President naddu il-kelma il-Kummissarju. Ser jirrispondi fissa mill kummissjoni eh, għal-kelima kollha, grazzi. Grazzi, Sur President. Naħseb li id-dibattitu illi għadu kif kellna jurina kemm din il-kriżi fis-settur tal-ħalib iħeġġiġna eh, biex eh, nitalmu l-lezzjonijiet li għandna nitalmu kif għal l fol fil-bidu dwar il-mekanizmu ta' il-mekanizmi ta' regolamentazzjoni tas-suq wara l-2013 jiena nemmen ħafna fil-fat li l-pak Meta wieħed iqis ukoll id-diversità bejn il-bdiewa Ewropej għandha tkun kapaċi li eh, madwar għanijiet komuni Ewropej eh, tippermettilna illi eh, il-pak tamer dak li kienet maħsuba tamer biex tagħti dħul xira lill agrikolturi il- u l-istrumenti tal-pak għandu jippermettunna illi aħna nilħu l-anijiet tal-pak emma anijiet oħrajn imma dawn huma l-anijiet ewlenin. Il-miżuri ta' regolamentazzjoni ta' swieq li jippermettulna eh, eh, il-nevitaw il-situazzjonijiet ta' volatilità tal-prezzijiet illi ħasbuna ħafna u il-proposti li l-Komissjoni se tagħmel fil-kontest tal-pak wara l-2013. Jiena nista' ngħidilkom illi għadin naħdmu fuq dan u jiena konvint bisħiħ u jiena konxju u koll illi flimkien ma l-għajnuniet diretti meta ħna naddattaw il-kriterji tal-redistribuzzjoni eh, flimkien ma dawn il-kriterji essu għandu rwol x'jaqdi, essu għandu ovvjament ikun jista' jaħdem, irridu nħalluh jaħdem meta jista' jaħdem imma naqbel ukoll ma' Sur Dantan li qal li l-ispeċifiċità tas-settur tal-agrikoltura jiġġustifika intervent pubbliku. Imma din dan l-intervent irrid ikun eh, issir f'waqtu biex jikkorreġi il- uh, E, e, divergenzi li kunem fis-suq għalhekk il-Kummissjoni se toħraġ bi proposti għal pak wara l-2013 jina nifem illi flimkien ma' settur tal-prodotti tal-ħalib hemm setturi oħrajn li għaddejjin minn diffikultajiet dak tal-frottur xejjex illi ħafna drabi u koll e, ibati minn volatilità tal-prezzijiet il-settur tal frottu xejjex u koll ġi riformat snin ilu u minn dak se nitalmu biex ikonna il-produtturi kollom iktar seta ta' negozjati fl-organizzazzjonijiet tal produtturi naħseb illi emmek u koll għanna x'nitalmu li nistaw nużaw eh, fil-setturi oħrajn irridu natu koll il-possibilità l produtturi biex jinnegozjaw aħjar il-kontratti li jitħlu fihom, jinnegozjaw aħjar il-prezzijiet tagħhom u jiżguraw li jkun hemm ċertu stabilità tal-produzzjoni li titpoġġa fis-suq permezz ta' kontratti privati. Naħseb illi anke li l-in mill-intervent pubbliku nistgħu nsibu mezzi oħrajn li permettunna fl-istess ħin is-suq li jaħdem imma li jagħtu wkoll eh, l-entitajiet pubbliċi il-possibilità li intervjenu meta is-suq ma jkunx qed jaqdi ir-wol tiegħu għaliex l-agrikoltura għandha tkompli illi eh, tipproduċi dawn l-affarijiet illi għandna bżonnhom ħafna u biex tkun tista' tagħmel dan hemm bżonn li aħna ngħinuha. Fuq il-kwistjonijiet marbuta mal-katina tal-ikel dan il- eh, din is-setta ta', ta negozjati hemmhekk ukoll saru xi sar xi xogħol mill-Parlament Ewropew, hemm komunikazzjoni mill-Kummissjoni dibattiti fih dan il-Kunsill, naħseb illi minn dawn l-elementi kollha Nistaw ukoll noħorġu bi proposti biex nkunu nistaw nsibu mekkanizmi li jippermettu l produtturi biex jinnegozja aħjar il-prezzijiet tagħhom u tħul tagħhom. Naħseb illi jiena koprejt ftit jewis il-punti kollha Eh, dirizzajt l-interventi kollha illi saru l-problemi kollha illi tqajmu. Nirringrazzjakom għal darboħra tal-li tajtuni il-possibilità illi nitkellem maħkom. id-dibattitu għadu qed jibda jien għadni kif bdejt eh, dibattitu pubbliku qabel ma noħħġ bi proposti għal riforma tal-pak wara l-2013 u naħseb illi wara dan id-dibattitu wara x-xogħol li qed isir ukoll fih dan il-Parlament minissa sal-ħarifa aħna se noħorġu komunikazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni fuq il-PAK Umbat aħna dawn il-proposti se tkunu proposti li jagħtu iktar fiduċa lill-bdiewa illi aħna għandna bżonnhom mhux biss biex eh, jipproduċu l-prodotti imma sabiex huma iħarsu territorju li qegħdin fuq. Grazzi. Mela, ekk issa aħna wasanna fit-tmim tal-dibattitu tagħna is-seduta li mis tkun għada 23 ta' April